flimkien ma' rezoluzzjoniet li ġew adottati ma jider li ħadd iktar li qed jaġġezzjona. U għalhekk din il-parti eh, tas-sessjoni ġiet konkluża, nawgurkom ivvjaġġi tajjeb lura u